fil-pajizi fuq l-iktar foqra fejn eh, l-amministrazzjonijiet eh, irridu jaqblu bejnietom. Tajjeb, issa wasanna 21 minute speeches. U naddu għal-prezentazzjoni tal-rapport Missur eh, Ricardo Cortes Astra dwar il-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 Nixtieq nibgħat eh, messaġġ ċar il-Kunsill u l-Kommissjoni li l-Amerika Latina ma tistax u ma eh, nistawx ninsowa. Ma jistax ikun ninsawa. Ħafna pajjiżi fil-Amerika Latina qegħdin jilħu fil fat l-anijiet ta' tkabbir tagħhom u għalhekk mumiex eh, qegħdin ikunu eligibli għal lajnuna għalajnuna, pero huwa pajjiż li għadu qed jikber u għandu ħafna reġuni li mhumiex Eh, fil-fatt u jgħixu f'livell ta' ugwaljanza min jgħix fuq żewġ dollari kull jum. Hemm differenzi kbar bejn eh, il-tul eh, ta' nies realtà fil-Amerika Latina u hawnhekk l-Unjoni Ewropea trid tkollha rwol tagħha fir-reġjun. Amerika Latina b'saħħitha li tġielet għal l-iżvilupp tagħha imma l-Unjoni Ewropea titkompli tikkoopera f'dak kollu li huwa meħtieġ. Il-rapport tal-Komissjoni jifoka biss fuq kriteri eh, ekonomiki, però għandek postijiet fl-Ekwador, fil-Peru u fil-Kolumbja fejn għat għandhom bżon l-istess affarijiet palma M, e, palma M, em l-istess tiġit palma m fl-Afrika u għalek edin inkunu diskriminatorji, differenzjazzjoni rridu namluha wahda trasparenti, titkun waħda ċara u ġusta. il-DCI jrid jilħaq l-anijiet tiegħu biex jiġġielet kontra il-faqar u il-politika tal-Unjoni Ewropea tkun ma dawn il-pajjiżi tkun politika ta' valur miżjud eh, politika ta' kooperazzjoni li adattata għal kull pajis u għal kull reġjun biex kun effiċenti u effikaċi u anka biex nibatu messaċċar lill-imsiħba tagħna fl-Amerika Latina aħna nixtiequ li l-kooperazzjoni tbiddel l-iffukar u ma naqodux inħarsu biss lejn is-suċċessi soċjali u ekonomiċi. Inħarsu wkoll lejn responsabilità li tinqasam b'mod tajjeb u li tkun appoġġata mill-pajjiżi tar-reġjun u nassikuraw li jkun hemm dispożizzjonijiet soċjali għall-inqas bażiċi, investiment fit-teknoloġija u x-xjenza, innovazzjoni u l-ġlida kontra innuqas ta' sigurtà. Kooperazzjoni effettiva tfisser li nikkonċentraw ir-riżorsi fuq l-aktar persuni vulnerabli fis-soċjetà u fir-rapport aħna nixtiequ naraw li DCI jinżam fuq l-istess livelli U kwalinkwa bidla il sir fil-mod ta' kif tingħata l-għajnuna għandha tkun tiffavorixxi l-iktar postijiet u persuni vulnerabbli fir-reġjun. Għandna fil-fatt sejn bilaterali ma' il-pajjiż l-Amerika Latina u nixtiequ li jkun hemm bidla drastika fil-istrument tal-kooperazzjoni u żvilupp ma' dawn il-pajjiżi. Grazzi ħafna lir rapporter Nixtieq Nishti eh, nistaqsi li l-onorevoli da jasela jek tixti tkellem issa jew fil kaġġija fil qed tgħid l-onorevoli. il kaġġija juwa issa mela tista titkellem. Grazzi ħafna li eh, nixtieq nifraħ li l-onorevoli Cortes Lastra l-Amerika Latina u għed mir-reġuni illi eh, Eh, l-Unjoni Ewropea kontribwiet lejha u għalhekk aħna ma nistgħux naqbdu f'daqqa waħda inwaqfu l-għajnuna tagħna lahom eh, għalihom u huma eh, rridu naraw li huma jkunu jistgħu jiġġieldu biex ikollhom istrat ta' dritt u biex jiġġieldu kontra il-faqar. Għandna nkomplu nagħtu l-għajnuna ta' kooperazzjoni reġun kiber berba fil-mija veru imma xorta waħda għandu ħafna eh, postijiet foqra u eh, anka għandu postijiet fejn għafari eh, diffiċli ħafna fuq livell soċjali u ekonomiku u għalek irdu nalmu maħna biex ikunu jistaw jiffaċċaw l-sfidi li għandhom u dimmom l-onorevoli Miranda issa. Nixtieq l għanet nifraħ lill-Onorevoli uh, Cortes Lastra għal uh, uh, għal mod ta' kif ħares lejn dan ir-rapport aħna maħniex se nivvotaw fuq il-proposti li saw jimmina u drittijiet li tiġa inkisbu jew l-iżviluppi li tiġa inkisbu jekk inħarsu lejn l-Amerika Latina f'dawl ġdid din naraw illi hemm avvanzi u tkabbir soċjali u ekonomiku ma mhux biżejjed biex e, jintelbu tinelep l-esklużjoni ekonomika u soċjali. E, lek e, rridu nibqgħu napoġġaw il-daw kollha li mhumiex qegħdin jipparteċipaw f'dan l-iżvilupp u tkabbir l-Onorevoli Ferrera, l-Amerika Latina palissa. Hmm qed naraw li għaddejja minn proċess ta' bidla interessanti ħafna. Kien hemm xiren ta' snin fejn eh, nataw eh, għajnuna għajnuna anka mill-IMF imissa f'daqqa waħda hemm dan il-progress soċjali qed titnaqqas il-nuqqas ta' ugwaljanza <clears throat> u hemm progress, però l-problemi għadhom hemm u għad baqa' ħafna affarijiet jsiru. hemm sfidi ġodda u kif intqal tiġa rridu għalek aħna eh, nimmiraw il-lajnuna tagħna għal biex bieġaw ikomplu jizviluppaw, mux nindaħlu nejnu, nikkoperaw maħom fil, per eżempju, xjenza xienza fil-waqt illi nirrispettaw is sovranità tagħhom. Grazzi l-narra kienikaw. Grazzi. Grazzi, signora President. Nishtiq nibda bir nitkellem dwar id-drittijiet tal-bniedem brabta ta' rapporti għadna kif smajna. Li huwa importanti ħafna illi fil-ftejmiet kollha id-ditti tal-bniedem huma jinsabu fil-qalba ta' tal-ftejmiet. Dan jgħat tal-pajjiżi kollha fejn hemm ksur. Anke ta' drittijiet ta' ċittadini Ewropej fer dwar suqalit inżam miżmum taħt arrest ġal Bolivja għal tul ta' ta' żmien issa. U skont il-liġi tal-Bolivja din is-sitwazzjoni qasbis suppost jinsab fiha Iżda l-proċeduri normali mhumiex se jiġu rispettati, qed nitlob liċ ċittadini l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea biex jagħtu aktar attenzjoni li drittijiet tal-bniedem. L-Onorevoli Paxka. Sivaġeni pan komissar, Latinska Amerika hija regionom. Grazzi, Sur President, l-Amerika Latina. il reġjun Il-li tajjeb is-sitwazzjoni tiegħu kull ma jmur iktar minn 180 miljun illi għadhom jgħixu fil-faqar għal dastant irridu naraw il-kondizzjonijiet eżatti meħtieġa għal-għajnuna tal izvilupp Bekk qegħdin naraw dan l-abbozz ġdid minn l kommissjoni dwar l-istruttura u l-preferenzi. Dawn ifi kollhom effett negattiv ma forsi tajjeb li jinbidlu Bekk iridu nsibu politika aħjar illi maħħa naġnu lajnuna. Fekk nistgħu ninfluenzaw iktar il-politika dinja grazzi. President, di nazzjonal Grazie Sor President, l-ekonomija nazzjonali tal-Amerika Latina ma ntlaqtux ħafna bħal pajjiżi oħrajn kellhom rata ta' tkabbir ta' 4.5% iżda minkejja it-bassir kollu għedin nitkellmu dwar bosta u bosta nies li għadhom jgħixu fil-faqar. 15 il-stat u fost dawk l-istati illi għandhom ħafna u ħafna inugwaljanza ħafna minn dawn il-pajjiżi huma fost iktar violenti fid-dinja. Aħna bħala Ewropej investituri u msiħba kummerċali gbar, da stant importanti, li nuskuraw li l-istat ta' dritti implementat u li nġildu kontra l-faqar. Irridu natu lajnuna li l-imprizi ta' medju u koll u l-Unjoni Ewropea jista' jkollha kontribuż importanti għal dan ir-reġjun koll. iktar talbi tal-mikrofonu fuq dan is-suġġett partikolari dwar l-iżvilupp fl-Amerika Latina. Ma jidirx li huwa l-każ l-Kummissarju de Gucht. Grazzi ħafna, Sur President. Dan il-proċess jasal fiktar moment opportun għall-identifikazzjoni tal-qafas ta' kooperazzjoni tal-Unjoni Ewropea kif ukoll fuq l-iktar punt importanti mal-kooperazzjoni tagħna flimkien mal pajjiżi tal-Amerika Latina servi ta' kontribut utli għat dwar l-istrumenti finanzjarji esterni proposti kif ukoll pilastru għad definizzjoni tal-prioritajiet reġjonali. Il-Komissjoni tuħuna li biex ta' rakkomandazzjonijiet fir-rapport huma konformi ma l-opinjonijiet attwali u dawk tal-ġejjin għal kooperazzjoni ma l-reġjun tal-Amerika Latina. Palma jgħid rapporter dan u reġjun illi għandu bżonnijiet differenti u koll il rajna tkabbir impressionanti f'dan ir-reġjun u issa bosta pajjiżi għandhom bazi b'saħħi tal-li fuqhom jistgħu jibnu il-pjani ta' tkabbir nazzjonali. Iva, kelmuna bosta u bosta pajjiżi qed jiżviluppaw illi rew ix-xewqa illi ikollhom issa aġenda ta' kooperazzjoni usa mhux dik li timira biss il-faqar mod dirett dan u dak li tkellimna fil-komunikat u li proponejna anke bl-istrumenti finanzjari rridu nifukaw il-riżorsi tagħna fejn huma l-iktar bżonn jużi u fejn l-iktar li jkollhom impatt. Dan ifisser li l-pajjiżi li l-iktar żviluppaw jinqataw minn dan il-programm iżda jibda jkollna relazzjoni ġdida magħhom għabbażi tal-proġetti għal faċilitazzjoni tal-investiment fostom programmi reġjonali illi jistgħu jisfruttaw l-esperjenza tagħhom permezz ta' kooperazzjoni bilaterali jew dik minn nofsinhar għal nofsinhar. Għan nistgħu nitruħu wkoll fuq strumenti ta' investimenti li permezz tagħhom nistgħu nollu il-livell ta' rapport illi għandna ma' dawn il pajjiżi Permezz tal-istrumenti, l kummissjoni trid illi tagħti finanzjament ir reġjun tal-Amerika Latina. Tant dan l-istrument li permettina li definixxu l-iktar strateġija xirqa għal kull pajjiż individwali fl-Amerika Latina u wkoll tal-politika tal-investiment u l-iżvilupp li hemm semija fir-rapport dwar il-proċess ta' definizzjoni dawn l-istrateġiji il- żoni ta' priorità tal-rapport huma konformi ma' dawk li hemm fannest erba b tal-proposta tal-Kummissjoni għal l-istrumenti ta' kooperazzjoni biex nagħlaq. l-Unjoni Ewropea tara tkompli tkun attiva fir reġjun tal-Amerika Latina ma' dan ukoll ir rapporti tagħna mar-reġjun issa qed jikbru inbidlu minn dawk ta' beneficjarju u ta' solidarjetà u issa din insiru imsieħba ugwali u l-istrumenti proposti għandhom ituna biżiet flessibilità u ambitu u fl-istess waqt ituna biżiet konċentrazzjoni u fukar biex niżviluppaw strateġiji ma' kull pajjiż tal-Amerika Latina. Permezz ta' dan il-EAS u l-Kummissjoni